Is rapport ta' Gerard Debré dwar l-istimi ta' tħul u nefqa għas sena finanzjar 2016. Nibdew bir-rapporter għal erba minuti, nibdew bik Sur Debré. Jek joġbu. Sur President, aziz kollegi. Meta naslu sabiex namlu revizjoni ta' l-istimi ta' tħul u nefqa, u tan-nefqa tas-sena finanzjarja tas sena 2016 aħna minnaħat tal-Kumitat tal-Budget edna illi dan irid jaqbel mar rigur illi fil-fatt ikun adottat mill-Istati membri. Aħna nafu illi fil-fatt dan għandu jaqbel mal-fatt illi aħna din imbastru budget illi jista' jkun streddaq xejn fuq l-appropriazzjonijiet. U jista' jkun illi aħna jkollna inżommu mal-20% ta' infiq fuq fuq l-amministrazzjoni u għas-sena 2016 jista' jkun li mhux naqbżu fuq 4.6% dwar l-attakki terroristiċi dawn l-aħħar kif ukoll iż-żieda ta' dawn it-teddidiet aħna rajna illi saru iktar priorità raġunijiet ta' sigurtà u għalhekk wieħed punt fil-mija ta' żieda illi għandna fil-budget ta' bħalissa ħajkun kompanjat minn budget ta' 15 miljun euro illi għandu jisaxħaħ mod partikolari fi Brussel is-sigurtà tal-binjiet tal-Parlament Ewropew fost l-oħrajn u dan għandhom ħajkollhom rolu ukoll sabiex insaħħu l-ċiber sigurtà. U kulħadd l-esperti kollha jaqblu li dan it tisħieħ ta' sigurtà huma importanti u urġenti. Issa fil-kuntest ġenerali aħna semmejna konna tniffukaw fuq il-livell operattiv u dak li għandu jintlaħaq sas-sena 2016 u aħna fir-realtà qegħdin naraw rridu nsaħħu priorita waħda partikolari, ġifiri li aħna nixtiequ nżidu l-mezzi finanzjari li staw jippermettulna li nagħmlu xolna aħjar bħala membri parlamentari. Aħna nafu li mit-trattat ta' Lisbona aħna kellna iktar setat leġislattivi u ħafna xogħol sar sabiex aħna naraw illi il-ħaddima fiħdan il-kumitat li jaħdmu fuq leġiżlazzjoni jiżdiedu, iżda m'għandniex bizzejiet mezzi sabiex namlu l-iskrutinju tal-atti leġislattivi u l-atti delegati li huma riżultat tal-attivitajiet leġislattivi tagħna. Allura, hemm ċertu miżuri li dwarhom f'tenu għal kunsilli u għandna taħna rridu nżidu 20 post ġdid tax-xogħol fih dan il-kumitati tal-Parlament ħalli beka ikunu jistgħu jihduħsib l-iskrutinju tal-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. Aparti minn hekk kien hemm talba għal buro l buro ħalli bekk huma jimplementaw regolament ġdid ħalli jkun hemm bilanċ aħjar bi l-assistenti lokali u dawk accredited u fil-fatt huwa ċar illi dawn l-assistenti tal-membri tal tal-Parlament Ewropew huma importanti ħafna għax-xogħol tal-membri ta' dan il-Parlament. Il-Parlament huwa kol-leġislatur u għandu xogħol importanti illi jagħmel l-iskrutinju tal-livell eżekuttiv tal-Unjoni Ewropea. Parti minn hekk wara talba tal-partiti politiċi fiħdan dan il-Parlament Ewropew aħna qegħdin naraw li għandna nżidu wkoll l-indemnità it-tħul l-allowances ġifieri tas segretarjat kien hemm ċertu partiti politiċi li ma qablux ma dan minħabba li huma ħasbu li din hija xi ħaġa żejda kien hemm min iżda ħaseb li din iż-żieda hija meħtieġa u qalu li dawn l-allowances ma kienux aġġernati mis-sena 2011 u hemm ċertu ħaddiema li għandhom il-kwalifiki li għandhom jitħallsu kif suppost, ġifiri numru ta' assistenti li eh, huma uh, akkreditati qegħdin jiżdidu wkoll. Dan huwa ftehim bejn il-Buro l-Parlament Ewropew għabbażi tal-ftehim ċar li l-ħlas li hemm bżonn għall-eżekuzzjoni ta' dawn il-regoli ġodda ħaj siru wara regoli ta' proċedura ħajkunu adottati mill-buro ħalli bekk ikun hemm skrutinju aħjar tal-assistenti lokali permezz tal-limitazzjoni ta' dan numru tagħhom. parti minn hekk, Sur President, jiena naħseb li parti importanti mix-xogħol ta' membru tal-Parlament Ewropew jikkonsisti ħafna fuq il-kwalità mhux fuq il-kwantità. il kwalità u il kwalità mhux fuq il kwantità ġifiri dwar il-kontenut. Waħna jekk inħarsu lej rankings differenti tal-MPs nistgħu naraw illi dan hija tiwassal għal ċertu effetti daqsxejn strambi fih dan il-Parlament Ewropew. U aħna qegħdin naraw illi hemm min qiegħed jitlob li jkun hemm regoli ġodda għal mistoqsijiet or bil-miktub illi jista' jwaqqaf da numru kbir ta' mistoqsijiet bil-miktub li ħafna drabi jkunu bla sens. Jiena naħseb illi il-Kumitat tal-Budget ukoll eh, ftemu illi naqsu bi 11.2 miljun euro l-ħlas l-appropriazzjonijiet għanna u koll il-politika tal-binjiet differenti tal-Unjon Ewropea b'dan intem, Sir President, nirgrazzja li xedaw reporters, l-segretarjat tal-Komitat li għamil xogħol eccellenti u grazzi u koll li daw kolla li kopera umana fil-dan l-gruppi politiċi kolla. Grazzi ħafna l-rapporter ta' dik il-prezentazzjoni dettaljata ħafna, issa nistaw nisimaw minnaħa tal-dawk li ħajissal jitkellmu fissam il-gruppi sur Rubik. Iva, grazzi ħafna, nishtiq ningrazzi ħafna l-sur Depre, aħna negozjajna eh, u kienet diffiċli ħafna diskussjoni li kena, iżda naħseb li riżultati juru li aħna l-ħekna ċertu eh, riżultati tajbin, naħseb li għanna l-opportunità li nkunu iktar iktar preċiżi fix-xogħol tagħna u rridu nuru wkoll lill-kapijiet tal-istat u tal-gvernijiet illi eh, issa l-budget ħajn tnaqas b'xi erba' eh, fil-mija ħna rridu nagħmlu ċara li mill-budget ġenerali u komuni tal-Unjoni Ewropea 6% tal-budget ġenerali ħajkun hija temmek għall-anijiet ta' l-asta amministrazzjoni minn dan is sit fil-mija il-Parlament Ewropew qed jieħu xi 20% u fil-fatt jiena Nishtan ringrazzja ħafna r-rapporter minħabba illi wera eżattament x'inhuma l tiġijiet minkejja din is-sitwazzjoni ta' austerità. Issa l-fatt li aħna rridu naraw li nagħmlu ġustament tal-mezzi differenti li għandhom is-segretarjat tal għad dispożizzjoni tagħhom il-limiti massimu li aħna ħin kollu konna qed niddiskutu. Nixtieq ngħid li dwar dan Eh, naf illi partiti politiċi għandhom opinjonijiet differenti, iżda aħna nazbu li l-membri għandhom niddeċidu huma min għandu bżonn inqas assistenti, min għandu bżonn inqas nies li għom servizz. Naturalment hija xi ħaġa li tista' tkun tajba għal dawk illi eh, fil-fatt tħallsu t-taxxi, iżda f'minnaħa l-oħra hemm ċertu membri ta' dan il-Parlament Ewropew illi għandhom ħafna ħafna xogħol xi jagħmlu jixtiequ li jkunu effiċjenti għandhom bżon ta' ħaddiema li jgħinuhom u assistenti li jgħinuhom għal din raġuni l-limitu massimu u importanti li jibqa' hemmhekk ħalli wieħed jista' jilħaq dak il-limitu jekk ikun hemm bżonn. Aparti minn hekk rridu naraw illi jekk dan ħajkun qed isir abbażi ta' talba dejjem rridu naraw li kun hemm it-trasparenza u l-prinċipji dejjem ikunu rrispettati apparti minn hekk il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom ir-responsabilità tagħhom illi rridu jassumu għax-xogħol tagħhom u mhux għall-Amministrazzjoni Ġenerali. Grazzi, grazzi ħafna Sur Rubix. Issa s-sur manka l-minuta u Vážený pán predseda, Aħna edin niġildu għal biex ikun hemm tkabbir, impiegi u ħajja ħjara ċittadini, però ħafna drabi impoġġu xkiel aħna stess. Eżempju, id-deputati qed jibatu mistoqsijiet bil-miktub lill kummissjoni u daw dejjem huma iktar dawn il-mistoqsijiet hemm bħalissa 1700 eh, mistoqsija bil-miktub u bil-fom kull xar u dan jfisser ħafna nies nirridu nħalsu miljuni kull xar għal ċerta nies risposti mhumiex tajbin, mhumiex soddisfaċenti. U anki l-Kummissjoni tati eh, risposti mhux onesti, forsi jarawa bħala mistoqsija oħra eh, fl-lista aħna fil-Kumitat eh, napoġġaw din il-kwestjoni illi il-portal eh, mandux konsidera iktar dawn il-mistoqsijiet eh, bħala eh, rating għal membri tal-parlament u fl-istess ħin jinħolqu eh, eh, iktar impiegi għal membri u għal impiegati biex jagħmlu xogħol iktar utli. Issa għanna kompromess differenti u dimna biex niprovaw namlu emenda għal proposta jekk iridu nbidġu sustanza eja naċċettaw il-proposta tal-Kumitat tal-Budget u naslu mbagħad tal-proposti oħrajn fil-ħarifa. Grazzi, grazzi. U issa fisem li sijar għanna sur vistizen għal-minuta u nofs. Nishtiq nibda billi nirringrazzja l-rapporter għal-ħidma tiegħu. Nistaw najdu illi huwa um, protesta kontra l-infi l-iktar stravaganti naħseb illi l-laqat li saru uh, kienu tajbin, però u anki illi setaw marru ħafna għar. Aħna ma nistawx nevutaw iva fuq il-budget, però jasal moment meta jkollna kriżijiet fl-Europa u l-istati membri differenti fl-Europa se jkollhom inaqsu in-nefqa u aħna naħseb li mhux aċċettabbli għalina li nżidu l-budget anki jek forsi mhuwiex eh, ħażin uh, daqs kem nistgħu nimmaġunaw. Naħseb illi huwa sinjal ħazin li batu li ċittadini jek indahlu iktar u għal daqstat ma nistgħux naċċettaw dan il-kompromess. Grazzi, grazzi. Fisem il-gwe għal minuta u nofs omaġi. Grazzi, President. Jina nishtaj nifraħ mal-rapporter għal kwalità tal-impen u nifraħ anki iktar miegħu għaliex ix-xogħol eh, illi għamel ma kienx faċli għax wieħed kellu jfittex tfaddil ta' 10 miljuni meta nqabluh mal eh, proposti inizjali. Dan kien kienet ħidma diffiċli għax rajna waqt id-diskussjoni illi hemm gruppi illi waslu għal zida f'ħafna e, f'ħafna servizzi li ma kienu xirqa u bekk kien ħafna iktar diffiċli li nsibu eh, kompromessi bejnietna, per eżempju, iż-żida għas-segretarjat, E, iż-żieda għal biex jieġeddu l-uffiċċji tad-deputati u anki nefqa għal partiti politiċi. Il-mistoqsija li nagħmel jien huwa hija jekk dawn jistgħu jiġu preżentati meta nqisu li l-istati membri qegħdin dejjem jagħmlu ktar sagrifiċċji. U f'din is-sitwazzjoni aħna rridu nagħtu eżempju U naħseb li fil-budget tal-2016 maħniex qegħdin insegwu din it-triq. Grazie. Issa, fissem il-ħodor. Isur taran dal-minuta. Grazzi, President, kollegi. L-għannet jena nishti nifra eh, l-rapporter għal-mod participativ u għal-xewqa li limita il-budget u bħala kaptan bravu wasal wasal eh, wasal għal għal biex eh, eh, wasal il-bastiment fil-port. Però mux il-gruppi kollha kontenti bl-istess mod. Il-bini fil- fil-parlament għandu jitkompla jisir biself. It-tini punt, il żida ta' allowance ta' segretarjat mhuwiex fuqta imħabba il-situazzjoni ekonomika tal-istati tal membri. Il-nefqa e, e, teknoloġija din sena se jtasal għal 150 miljon u ma proġetti li umu ħafna flus. E, Eh, li nixtru iPad għal membri tal-parlament eh, nistaw ninvestu fl-open source software eh, tini għaxar sekondi iktar e, kjoġbok, President. Jena fisem il-Parlament nħos illi ikunem illi illi irridu ninvestu aħjar il-investu eh, aħjar il-flus tagħna fis-sikurtà. Eh, eh, il-flus huma importanti ma anki il ħin huwa importanti u trid tirrispetta trid tirrispetta il-ħin. E survalli għal-minuta. Grazzi President. F'dan ir-rapport hemm miktub ġust un il-Parlament Ewropew għandu jagħti eżempju bil-budget tiegħu biex ma jidveċwis mir-realtà illi ċittadini Ewropej dejjem qed nitolbuhom sagrifiċċji ġodda. Għal daqstant aħna fil-grupp tagħna qed nistaqsu għaliex fil-2016 qed iżid il-salarju tal-membri tal-Parlament miljun iktar. L-ispejjeż tal-vjaġġi hemm eh, kważi 3 miljuni ta' euro u anki 15 miljuni eh, eh, kull sena għal funzjonari illi huma ġata imħalsin tajjeb. Nixtieq nkun naf x'inhija ir-raġuni li qegħdin żidu l-ispiża fuq il-mobli minn 3 għal 7 miljuni ta' euro. Eh, ma ma ma għamelx sens dan u anki il-fondazzjonijiet politiċi se jkollhom eh, iktar fondi U dana mux eżempju eh, eh, li etnatu eh, li ċittadini. Bekk inkunun etnaraw li muma il-deputati li jishtiqu jisfruttaw u japprofittaw minn din is-sitwazzjoni. Grazie, Valle. Issa il-kellima fisem eh, jitkemmu fisem personali. Sur Kolmel, grazzi President, jena nu kol nishtiq ringrazzja l-kollega Dupre għal-ħidma tiegħu. Diġa intqal ħafna drabi ferro mhux biżejjed il-fatt li qed aħna qegħdin ngħixu f'sitwazzjoni kritika għaddejjin minn kriżi gravi. Ħames mit miljun ċittadini tal-Unjoni Ewropea kuljum jisimaw li l-Stati membri rridu jifadlu u mbagħad il-Parlament Ewropew jasal bil-budget u suppost irridu nagħtu eżempju jiena kontent li jkun hemm żieda ta' 1.6 fil-mija, però fl-istess ħin irridu naħdmu biex dan il-limitu jekk jista' jkun jiġi e, e, imnaqqas, irridu nistabilixxu prioritajiet korretti u dan jfisser li rridu ninvestu fl-informatika, però rridu namlu eh, rridu nkunu ta' eżempju għax minar l-informatika neċessarja ma nkunux nistaw naħdbu. U ma nistawx, ma jistax ikun li konna problemi fuq da, u rridu namlu anke iktar sikurtà tal binitana u rridi eh, nevitaw li namlu effetti placebo li placebo li għandhom parenza ma mumiex effiċenti. Issa il-sur Sander Lones Grazzi, President. Kollegi, l-Europa trid qed tiġilet bi problema ta' kredibilità bħalissa hemm vojt kbir bejn il-Parlament il u ċittadini, m'hemmx bażi. Din hija analiżi dejjem nagħmlu qed nirrepetu. Però dawn huma lezzjonijiet li ma mhux qed jalmuna għax ilna 20 sena l orti tal-awdituri ma taċċettax il-budget Eh, Pero xorta il-Parlament jivvota a favur tal-budget u kull darba l-Unjoni Ewropea titlob iktar flus u l-ċittadini u l-Istati membri jridu dejjem ifadlu iktar. Hemm proposta qudiemna issa illi nżidu l-ispejjeż tal-assistenti tal-membri tal-Parlament eh, b'1500 euro. Jekk nagħmlu hekk mhux se jkun hemm appoġġ għall-Unjoni Ewropea aħna nivutaw kontra u anki deputati oħrajn olandizi kollegi e, għallu li se jivutaw kontra din l-idea. U għal daqstant nittamaw illi għadan konu nistaw nibatu sinjal b'dan il-vot negativ e, e, l-Europa. Issa naddu għal proċedura. Kaċ di għaj. Għal minuta għanna tlet tal-bit l-ewel isur negresku. Grazzi, President. Jiena xtaqt nitkellem fuq din il-kwestjoni bħala membru tal-Komitat tal-Budgets, għax jiena dizappuntat bil-forma aħħarija. Is-Sur Depre huwa wieħed mill-membri favoriti mill-gruppi oħrajn. Fil-rapport aħari ma inkludix il-rapport ta' ċerti stati membri. Il-parlament jgħati salarju minimu għall-MPs fir-Rumanija eh, għall-assistenti għanna 700 euro il huwa ħafna inqas mill-salarju minimu ta' ċerti stati membri. Allora ikollhom jillimitaw in-numru tal-assistenzi tagħhom. Aħna nixtieq illi l-mistoqsija tiegħi issir pubblika, forsi mhux fil-lingwi kollha ma nixtieq illi n-nies ikunu jafu x'inhuma l-istqarrijiet li qed nagħmel hawnhekk. Aħna nistgħu nifrankaw però ma rridux innaqsu demokrazija. Grazzi. Issa ah, Sur Marjas. Grazzi. Jien għandi tliet punti x x'nippreżenta la għonnet mill-budget nistaw naraw li hemm tisħieħ għal ċerti kumitati, però mem lebda tisħieħ għas segretarjat tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, e li hija kumitat importanti u għanda rapport dirett ma' ċittadini u jirċevi il-problemi minn ċittadini, il-petizzjonijiet tagħhom u il il-Parlament għandu rabta diretta ma' dawn iċ-ċittadini e, bil-ħidma tiegħu. U għal daqstant il-budget ta' din dan il-Kumitat għandu jisaħħaħ. U rridu nillimitaw il-numru tal-mistoqsijiet bil-miktub. U l-Parlament però jrid jagħmel kontroll għal stant inkunu edin nillimitaw il-kompetenzi tana stess. U din hija ipokrisija najdu illi biex namlu ekonomija ma nkunux nistaw nippreżentaw il-mistoqsijiet bil-miktub. Grazzi. Issa l-aħħar kellim fuq il-kaċ tiegħi is-Surja f'Koċiċ. Grazzi President. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Deprea l-isforz illi għamel biex jiprezenta dan il-dokument. U nixtieq ukoll e, eh, nisħa fuq affarijiet li ġa intqalu irridu ninvestu fis-sikurezza, fis-sikurtà, fil-bini ta' Brussels u anki eh, ta' Strasburgu u hemm anki eh, ninvestu fi ċiber sikurta Aħna mira eccellenti għal dawk li joboduna Nishtiq najtu koll illi l-kwistjoni tal-assistenti u tal uffiċi tal-membri tal-parlament e, għajmet dibattitu importanti fil-Kroazja. Jena nishtiq nirrispondi għal ċerti kommenti li saru fil-Kroazja jekk dawna u sejt kompla anki fil-futur u nishtiq nkun naf meta din l-inizjattiva ħad tidħol fis seħ għax eh, dana xej muċar. Iva, grazie. Issa nisimaw minn anti-rapporter Gerard Depre għal żewġ minuti. President, permettu li nirrispondi għal żewġ intervenzjonijiet. U l-ewwel waħda fuq in-numru ta' mistoqsijiet, nistgħu dejjem nippreżentaw eh, mistoqsijiet, mhux qed innaqsawhom, però qed nillimitawhom għal ħames mistoqsijiet kull xar għal kull eh, membru tal-Parlament, għal daqstant 60 fis-sena. Eh, il 20 tal-parlamentari jippreżentaw inqas minn ħamsa Eh, f'kull xar. Hemm l-20 fil-mija tal-membri tal-Parlament li jippreżentaw mistoqsijiet u ħafna minn dawn il-mistoqsijiet mhumiex interessanti għal ħadd. Inti tista' tesprimi l-opinjoni tiegħek jiena eh, jiena nista' nesprimi l-opinjoni tiegħek inti ma taqbilx miegħi tista' tieħu eh, blu card u titkellem. Fuq l kwestjoni tal-riforma ta' quelli bilanċ aħjar bejn assistenti akkreditati fil-parlament, aħna konna qed nipprevedu illi din il-riforma għandha issir fl-ewwel mill-ewwel ta' jannar 2016, janki jekk ikun hemm imbagħad perjodu ta' transizzjoni ta' sitt xhur Eh, għaxem ċerti membri tal-parlamenti li għandhom kontratti li ma jistawx waqfu mingħajr ma jagħtu notifika. Jena kieku għamilt abbozz ta' budget eh, kien ikun differenti. Jena rapporter u għandi l-bżon li kolli ftejim mill-maġġoranza tal-komitat tal-budget sumbat mal-buro u kompromessi fisser li naċċetta ċerti affarijiet li anki ma maħniex kontenti bihom. E, aħna għanna wieħed għandu dritt li kollu e, e, e evalwazzjoni differenti, però l-kritika populistika ma nissapportihomx jiena. Hemm e, min qed jgħid li ħadna din il-pozizjoni biex il-membri tal-parlament jihdu iktar flus fil-but. Dana mux veru, dina gidba u nisfida l-kulħat li jiprovahda. Il-problema unek hija li il-membri tal-parlament jaħdmu aħjar u għal daqstantina ma naċċettax dawn il-kritika eh, ta' natura populistika. Eh, eh, jekk hemm rifjut minna minnaħa ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, hemm eh, hawnhekk xi ħadd illi eh, jesprimu propju dawn l-ideat ta' dan ir-rifjut illi jiena qed nitkellem fuq. Grazzi.